fogok elnökölni. Az ülés folyt. Mena jekk ti permettu li ħames il-laqa bl-Ungeris. Mena fu l-agenda għanna mistoqsijiet orali li l-Kommissjoni fu l-ċwetiq tal-ewwel pakket tal-ferroviji, direttiva fuq l-ewwel pakket tal-ferroviji. Nati merħba lill-Kummissarju Kallas fostna u Sir Simpson illi kiteb il-mistoqsija orali. Thank you, President, and uh, Commissioner. Grazie, Sir President, Commissario. Jena mux s-nertagġra wis dwar din il-kwistjoni tal-implementazzjoni tal-pakket tal-direttiva tal-, -implementazzjoni tal għod tal-ferrovija bħalma tafu l pakkett ġie adottat fl-2001 u kien hemm data ta' skadenza ta' mar għal Marzu tal-2006 sabiex dawn jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali. Bħala president tal tal-Kumitat tat Trasport huwa obbligu tiegħi li inqajjem din il-kwistjoni orali. Tisa snin wara issa qed niddibattu il-fatt li 21 stat membru ma kienux ta' ottubru tal-2009 jimplementaw uh, ma kienux implementaw dawn id-direttivi. L-approċ ta' divizjoni eh, tal pakket tal-ferrovija u xi stati membri mod partikolari dawk imsejħa dawk influenti jew inkella xi stati membri li eh, jitħobbu jitkellmu dwar kredenzjali pro-Ewropej ma rnexxilhomx ehm, jittrasponu fil-liġ tagħhom dawn l-inizjattivi dwar il-pakket tal ferroġviji Din hija eh, ta' eh, mistħija li huma kienu taw l-obligi tagħhom fl-2001 lil dan il-Parlament. Aħna irridu nuru li aħna rridu mmexxu s-suq uniku eh, tal-Unjoni Ewropea ħafna sma però ma nistgħux nagħmlu dan qed jidher li ma nistgħux nagħmlu dan fir-rigward tal-pakkett tal-ferrovija. Issa il-paċenzja il paċenzja tal parlament qiegħda tispiċċa. Din il-domanda orali qed issir minħabba frustrazzjoni għaliex il-liġi qed tiġi minsija u injorata u il-Kummissjoni mhux qed ġiel l-Istati membri biex jimxu skont ir-regoli. Aħna rridu nkunu nafu x'aspetti kien hemm uh, f'kull nuqqas li kien hemm f'kull stat membru biex dawn jitrasponu uh, il-liġi fl-istat f'kull um, pajjiż u għalfej dawn ma implementawx dawn id-direttivi. Aħna rridu nkunu nafu li ma stati membri għadhom qegħdin jirreżistu il-kunċett tal-kompetizzjoni ġusta fis-settur tal-ferrovija u qegħdin jipproteġu il-kumpaniji nazzjonali tagħhom. Aħna għandna tħassib, President, fir-rigward tal-poteri u l-indipendenza tal-regolaturi u koll il-managers tal-infrastruttura f'xi stati membri, f'xuħut minn dawn l-istati membri. Aħna nemmnu li nuqqas ta' trasparenza u nuqqas ta' armonizzazzjoni fir rigward tal-infrastruttura qed wassal għal protezzjonizmu u dan qed ukoll iwaqqaf milli s-suq uniku jiġi ukoll uh, traspost fil rigward tal-settur uh, tal-ferrovija għat ta' miżuri nazzjonali bħal per eżempju it-taxxi fuq il-ferroviji il u vetturi oħrajn. U għedin niprivaw naraw għal fej l-istati membri qed jifallu milli jimplementaw dawn id-direttivi. Illum irridu nkunu nafu ħafna affarijiet. Rridu nkunu nafu kif il-Kummissjoni permezz tar rikesta tagħmel faċilitazzjoni tal-implementazzjoni sħiħa tal-pakkett tal-ferroviji. Aħna rridu nkunu nafu x'ni tagħmel il-Kummissjoni biex issaħħaħ il-liġi tal-komunità fuq din il-kwistjoni. Irridu nkunu nafu għalfejn qed damet daqshekk ma tieħdet azzjoni biex eh, biex titiħat azzjoni ma' dawn l-istati membri li fallew mill-li jimplementaw din id-direttiva. Minajr il-ftuħ l infrastruttura nazjonali il-Rail Freight Ewropew ser ikun qed jiffaċċja ħsara kbira. Ser is-suq uniku mhux ser jimxi kif suppost u l-RTMS għatma sesseħ. Issa wasal iż-żmien li ikonna perspettiva Ewropea tan-netwerk tagħna u l-ewwel pass għal dan l-iżvilupp huwa l-ewwel pakkett tal-ferroviji minar ma jittieħed dan l-ewwel pass ma jistawx jittieħdu miżuri oħrajn. Aħna għandna bżonn azzjoni diretta u rriduha issa. Ejjew insemmu lil min huma dawn l-istati membri li qegħdin infallu u bekk inkunu nistgħu nieħdu azzjoni kontrihom issa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Simpson. Issa ser nagħti il-kelma l-Sur Kallas, il-Kummissarju. Grazzi ħafna. Sorry Simpson, ringrazzja trasport tal-Kumitat u kol tal-li beda din id-diskussjoni u tal-li qed jipromuovi il kompetittività fir rigward tas settur tal-ferroviji. Dejjem dan kellu dejjem appoġġ sħiħ min-naħa tal-Parlament Ewropew. Fir rigward il-manġraġġ tal-ferroviji, juri li il- sa mis-sebajnijiet il-proċess toqqaf kollu fil-rigward tal-segment kollha tas-suq u wkoll il-ftuħ tal tassu u l-ewwel pakket. Però il-kriżi ekonomika issa kellha impatt serju ħafna fuq il-rail freight u dan kien ta' 7% tal-negozji. Din il-kriżi qed iżiedet il-s problemi eżistenzjali tal-ferroviji. Dawn il-problemi huma konnessi mal-ekonomija tal-ferroviji u per eżempju fi li hemm għad ta' stati membri għadhom qed ifallu biex ikollhom budget biżejjed li maniġer tal-infrastruttura. Din mhux biss qed wassal għal nuqqas ta' investiment li timminna l-kwalità u l-prestazzjoni ta' networks tal-ferroviji. Iżda ħafna problemi oħrajn minna l oħra għatem eh, ostakli ekonomiċi u tekniċi. Hemm xi wkoll tiġi diskriminazzjonijiet mod partikolari fejn l-operaturi eh, tal-ferroviji li mhux qed jaħdmu sew kif suppost jagħmlu ċertu użu ta' din l-infrastruttura. memx il-poteri u l-indipendenza bizzejed biex inkunu nistaw nassiguraw uh, jittajbina s su Il-Kommissjoni ħadet approċ, żewġ approċċi. Proċedura kontra l-ksur ta' regoli u meta regoli ma kienu ċari bizzejed. L-ewwel approċ proċeduri ta' ksur dawn qed jitolbu analiżi dettaljata ta' sitwazzjoni legali fil-25 stat membru li għandhom sistemi tal-ferroviji. U l-opinjonijiet intbatu fl-2009. L-ewwel problemi huma nuqqas ta' implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' direttiva fuq it-track access charging u mbagħad nuqqas ta' indipendenza fi rigward tal-maniġer tal-infrastruttura fi rigward tal-operaturi tal-ferroviji u nuqqas eh, f'indipendenza r rizorsi ta' poteri, ecc. Tini approċ kienet biex nieħdu vantaġġ mill proċess ta' rikas ta' pakketti ġa eżistenti biex nkunu nistaw intejbu il-riżultati eh, il-regoli ġa eżistenti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 U se nibdew bil-kelima fisam il-gruppi. Der belgische Maler Magritte die Richtlinien des ersten Eisenpakets gemalt. Grazzi ħafna. Il il-pittur Magritte jista' seta penġa pinġa dan il-pakket jew din id-direttiva biex nsejħu lek. Però din mhijiex eżatt direttiva. Id-dibattitu li ilu jkollna huwa wieħed surreali. Ittieħdu deċiżjonijiet fl-2003 u l-implement dwar l-implementazzjoni li din kella ssir sal-2006 u issa fl-2010 aħna qed nitolbu għal 2021 pajjiż miħomx qegħdin jimplementaw dak li firmaw għalih. Il-liberalizzazzjoni kella lan li daħal eh, msieħ oħrajn fis-suq, però dan ma seħx fir-realtà. Illum edin naraw li hemm xi opponenti għal liberalizzazzjoni u hawnhekk irridu nassessjaw x'inhi liberalizzazzjoni. Hija xaġa diffiċli din biex nassessjaw għaliex ħafna każijiet ma ġietx implementata. Dak li rajna sissa huma deċiżjonijiet li jittieħdu f'isem il-liberalizzazzjoni li ma kienux daqshekk tajbin għal ħaddiema. L-użu tal-ferrovija għad għandhom il-mezzi għas-suq fidejhom, interoperabilità, taħriġ, aċċess u ċertifikazzjoni huma sempliċi ftit eżempji. Dawn il-mezzi jistgħu jkunu ċavetta għal suq miftuħ, però jistaw koll jkunu jistaw possibilment jgħal u dawn is-swieq u dawn fil-fatt ġara f'ħafna pajjiżi. Naħseb li dawn il-proposti li aħna rajna u nizzajna u ma l-ewwel pass l-analiżi tajba f rigward tal-evalwazzjoni. Aħna rridu implementazzjoni maġla u ninfurzaw l-implementazzjoni u din hija xi ħaġa li fidejn il-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sur Grosh. Għal minuta Sur El Kadrawi. Grazzi ħafna Sur Kommissarju, nixtieq ngħid li sem tas-suq mis-settur tal-ferroviji naqas ħafna fil-disajnijiet eh, kienet 30% u issa naqas dan is-sem. Liberalizzazzjoni mhix qed taħdem biżejt qed naraw li kien hemm żieda matul dawn l-aħħar snin u dan ifisser illi l-ftuħ tas-suq fil-fatt eh, jista' jservi biss bħala mezz u suq tal-ferrovi li jirnexxi jista' jsirek biss billi jkun hemm ċertu miżuri, miżuri fuq eh, l-aċċess imma wkoll fuq regoli tal-infrastruttura, riżorsi umani u l-interoperabilità li ħaġa importanti. Irridu wkoll biżejjed istrumenti għal finanzjament tal-proġetti tal-infrastruttura. Huwa biss jekk nittrattaw dawn il-miżuri kollha mod koerenti li nistgħu nieħu r-riżultati li qegħdin infittxu. Sur Kommissarju, qed naraw li se jkun hemm riformulazzjoni tal-ewwel pakkett. X'inhu ma l-miri li qegħdin tipprevedu permessa din ir-riformulazzjoni wal meta għandna nistennewha. Grazzi ħafna lis sur El-Kadawi. Sinjura Bajster għażox minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi Kommissarju. Jiena smajt bi pjaċir dak li għattint waqt ismieħ qudiem il-Kumitat ta' Trasport illi irdu niksbu fl-Ewropa l-moviment ħieles tal-persuni u l-mobilità. Inti tkellim fuq dawn l-aspetti fiħdan is-suq intern. Mhux qed nitkellmu biżwar moviment tal-persuni ma tal-prodotti. Fit-tnejn u design adottajna l-suq waħdini bil-pakett tal-ferroviji Rajna kif ħan istabilixxu dawn il prinċipju fil-qasam tal-ferroviji. Fl-2010 din is-sena hija tal-mistħija illi hemm ħafna stati membri illi qed daħlu ħafna ostakli. Għaw il-protezzjonizmu, iġispeċina li dan qed isseħ, urdu nistaqsu għalfejn semmejt ħafna sistemi differenti tal-ferroviji, inti sur kummissarju, ma di mux raġuni għalfejn mhux qed niċċaqalqu ħafna pajjiżi illi jaħsbu illi jistgħu jmorru pass lura qed tgħid illi l-infrastruttura u s-servizzi għandhom jinqasmu. Ma nafx għandix tiħodin bis-serjetà, imma naħseb dak huwa l-approċċ żbaljat. Nixtieq inkun naf ser joħroġ mir-formulazzjoni tad direttiva. Naqbel ma dawk li qalu l-kelima ta' qabel, ridu nżommu idejna jibsa mal istati membri. Fil-qasam ta' trasport, il-koll naqblu li ridu noħolqu xi ordni. Inti għadek ġdid fil-kariga, fil mux it tortijek l-affarijiet ma sarux kif suppost qabel. Missa u għandek l-opportunità li tara li l-affarijiet jimxu l-qoddim malar fil-qasam tal-ferroviji. Ħalli su intern ikun tassew qed jaħdem għal ħafna Ewropej. Nittama li din tagħmilha malajr ukoll. Grazzi ħafna lis-Sinjura Meissner, Isabel Duron. Grazzi l-ispirazzjoni ta' dan l-ewwel pakett tal-ferroviji tmur lura 15-il sena kien hemm il-mira prioritarja li naqbel magħha kienet illi s sem tas-suq tal-ferrovi l-liberalizzazzjoni kienet mezz biex naslu qed toffri riżultati bħalta u mhux dejjem konklusivi qed ngħidu li s sem tas-suq eh, tal-ferrovi Eh, eh, weħel imma il-torro, il-settur ta' torro eh, qed ikabbar is-sem tiegħu. Kien hemm ebda proċess ta' liberalizzazzjoni u n-netwerk tal-ferroviji li jaġlu ħafna li ġie bbażat bbażi tal-kooperazzjoni mhux il-kompetittività u kemm xejn ta' suċċess. Tkellimna dwar l-entraturi l-ġodda kien hemm ħafna imma dawn iġtorbu mill-kumpaniji l-kbar Ma sibx allura li il-monopolju tal-kumpaniji l-kbar kienet il-mira fuq l-applikazzjoni. Jekk aħna naraw il-proċeduri ta' ksur eh, li tnidu, naraw li hemm problema minħabba li m'hemmx indipendenza biżejjed tal-korpi tar-rimedju ta' organizzazzjoni u dan jinkludi wkoll meta hemm separazzjoni Eh, funzjonali jew istituzzjonali tista' twassal għal problemi oħrajn u spejjeż fil-qasam tal-koordinazzjoni. Waqt nistennew it-tweġiba tiegħek sur eh, kummissarju l-kull ma nista' nagħmel inħeġġek biex timxi b'mod kawt li ma ġiex li jsiru l-affarijiet li timxi b'mod holistiku kif semmejt int li eh, tagħmel evalwazzjoni tal-pakkett li kien hemm qabel b'mod oġġettiv u mżon li nasu fit ta' din l-evalwazzjoni mingħajr ma nagħlqu għajnejn għal xejn qabel ma naslu għal parts li miss iridu nħarsu l-kondizzjonijiet tax-xogħol is-sigurtà l-organizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi għasta tal-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni qabel ma nimxu aktar il-qudiem fil-proċess tal-liberalizzazzjoni. Allura nixtieq nisma x'inhu ma l-prijoritajiet tiegħek f'dan il-qasam filwaqt li nqisu eh, ċertu avanzi li saru kif qalu oħra irridu nikkonoxxuhom. Irid ikun hemm aktar trasparenza fil-kontabilità, organizzazzjoni ta' taħriġ, ta' licenzji, tal-sistemi ta' sinjali li jenna ta' u madba ħafna affarijiet li jridu jiġru. Irrid allura rrid ikun hemm evalwazzjoni ċara u minn ma nagħlqu għajnejn għal xejn ħalli ma noqogħdux naġlu wisq fl-istadji li ġejjin u rridu nagħmlu. Grazzi ħafna. Issa l-żewġ minuti Flasek fissijom. Eżis kollegi, meta provajna il-sistema l-ferrovi, bilna li għandu jkun hemm trasparenza finanzjarja għas-sistema. Issa din hija opportunità biex dawn l-ambizzjonijiet nifirxuhom. Is-settur tal ferrovi fl-Unjoni Ewropea qiegħed fuq l-adba ta' era ġdida, imma l-finanzjament ta' suq riġi rappresentat kif suppost. Nafu li fil-27 stat membru kien hemm problemi fit traspożizzjoni u f'21 pajjiż traspożizzjoni ma mxieċ kif suppost hemm xi kwistjonijiet li għadhom imden dak li għandu x'aqsam mal-liberalizzazzjoni tas-settur tal-ferroviji hija problema kbira u narawha fil-beraħdin fir-Repubblika Ċeka. Aħna ħadna l-ewwel passi fis-settur tal-ferrovi fir-Repubblika Ċeka biex niftħu s-suq lil atturi ġodda imma rida politika kienet nieqsa. Il-koordinaturi soċjalisti fir-reġjuni differenti kienu qed jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet ċeki tal-ferrovi dawn iffirmaw kontratti ta' xar snin u jista' jkun hemm il-possibilità illi dan jiġġeddu għal ħames snin ta' wara. Dan sar minna il-proċeduri ta' konsultazzjoni. Hemm nies li kisbu mandat għall erba snin li ġejjin, jiġifieri prattikament għal 15 sena li ġejjin il-swieq ser ikunu magħluqa. Mem ebda rekwiziti biex titjib is-sistema u jista' jkollu konsegwenzi korroħ dan għas-sistema tal-ferrovi fil-qafas tal-affarijiet li għaddejjin bħalissa, diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa fuq kif żviluppaw l-affarijiet fir-Repubblika Ċeka brabta ma' trade unions, ma taħsibx illi dan ħajżvija l-attenzjoni mill-industrija tal-ferroviji propja? il-traffiku permess tal-ferrovi qed jiġi manipulat minn interessi ekonomiċi u din għada l-problema. Hemm ukoll mezzi oħrajn ta' trasport differenti li qed jiġu imħeġġa ma mhumiex sostenibbli. Għalhekk il-liberalizzazzjoni tas-settur tal-ferroviti tiġi diskussa fid-dawl tal-problemi kbar li hemm fis-suq ukoll. Grazzi ħafna. Is-Sur Kolicek għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid illi jiena ma naqbilx mas-Sur Vlasak. għax il-gvern tiegħu għamel eżattament l-affarijiet li qed jikkritika. Bl-ewwel pakkett tal-ferroviji kien hemm tliet direttivi. L-idea tal-pakkett kienet illi jinfetħu s-swieq billi l-infrastruttura u trasport tal-passiġġieri u trasport tal tabija jiġu separati. Allura nistgħu naraw jekk l-istati membri mxewx ma tiġik li kien hemm fid-direttiva. Imma li mhux ċar li wieħed jara jekk sar xew le huma dak l-affarijiet li għandu x'aqsu mas-sigurtà. U jekk il-kundizzjonijiet tax-xogħol u x'qed jiġu imħarsa. Hemm l standard tal-IRTMS li suppost għandhom iġibu situazzjoni aktar uniformi. Jiena qed nara bi pjaċir li qed naraw kif jista' jkun hemm konformità mal-IRTMS forsi din hija ħaġa li għandha x'taqsam ma' kif nistgħu niftħu in netwerk tal-ferroviji u niftħu s-swieq. Għall-operaturi li qed jieħdu sem f'din is-sistema hija importanti li huma wkoll jipprovdu trasport reġjonali kif kif inhu l-każ fil-Ġermanja. Fraħret nixtieq ngħid li ma jistax ikun li jkun hemm sitwazzjoni fejn kundizzjonijiet tax-xogħol naqbdu u narmuhom hekk bladdox kif ġibu laħaq. Mr. President. Sur President, ir-Renju Unit, il-Gvern tiegħu eh, implementa il il-pakket tal-ferrovi bizvantaċ għal-Renju Unit. Għax forsi Westminster jihdu gost li dak li kun joqgħod jgħidilhom x'għandhom jagħmlu. Is-separazzjoni tan-netwerk tal-ferrovija wassal għal problemi. Grazzi għall-Unjoni Ewropea, mhux għal xejn mena li hemm 21 stat membru li jilħilhom wis li ma jinqabdux f'dillan buda li qed wassal għal taħwida sħiħa. Jien m'iniex soċjalist, imma jekk trid sistema integrata ta' trasport, l-aħjar li jkun hemm ownership mill-istat u mhux ħafna idea idejn privati. Bejn Birmingham u Berlin, sekolom xi 60 kumpanija dawn jagħmlu eh, tassida sħiħa. Meta l-Eurorail eh, tinqasam biex il-kapacità ta' surplus tagħhom tiġi mmexxija minn eh, kumpaniji differenti mhux ser ikunem hemm aktar xogħol, ser ikun hemm ħmerija. Ew min qed jaħseb illi il-gvern laburista qed jaħdem għal kwistjonijiet soċjalisti imma hemm MEP li qed isejjaħal privatizzazzjoni ma dan huwa mudell tal-Unjoni Ewropea li ma jaħdimx Dan qed joħloq uh, pakketti għal min għandu butu tiġa mimli. hemm il-probabilità li din id-direttiva eh, tiġi aċċettata, però din ħat ixħed il-barra mill-binari u tħattellef it-triq kollha lill-sistema tal-ferroviji fl-Unjoni Ewropea. George Bahissa. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna, Kommissarju. Jena kontent bl-implementazzjoni ta' l-ewwel eh, pakket tal-ferroviji u riformulazzjoni ta' dan. ila li saret din. Jiena jiddispjaċini mill fatt li l kummissjoni m'għandix informazzjoni aġġornata fuq il-qada fl-istati membri kif inni, allura huwa jibes li wieħed jagħmel evalwazzjoni kif immiss, imma mhux biss l-evalwazzjoni li għandna bżonn wieħed irid jieħu l-passi meħtieġa ħalli l-istati membri jaslu għall-implementazzjoni. Kull evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll is-sikurezza kellna esperjenzi korra fl-modi. Ma nafx intu sert qisu dal-affarijiet fl-evalwazzjoni tagħkom. Idri li l-Kummissjoni da toqgħod naqra lura wis eh, qudiem pubbliku imħasseb ħafna fuq din il-kwistjoni u nixtieq nitlob lill-Kummissarju biex eh, fil-Kummissjoni jaħsbu kif jistaw jistabilixu kondizjonijiet li jkunu jirabtu ġeneralment. Kellimna fuq is-sikurezza, però kif tista' tkejjela di mod li tkun tista' serraħ fuqu. Semmejna nuqqas ta' investiment, hemm il-kofinanzjament permezz tal-fondi ta' koeżjoni, madan kollu l-investiment fit-toroq fl-istati membri qed naraw li dejjem ikun ola mill-investiment fis-settur tal-ferroviji. Issa fuq li RTMS din hija ħaġa meħtieġa għan-netwerk tiġi implementata ħalli niggarantixxu livelli ola ta' sikurezza fuq in-netwerk tal-ferroviji. Nixtieq ukoll inwissi kontra aktar liberalizzazzjoni ta' traffiku tal-passiġġieri li qed naraw fl-istati membri u li hemm ħafna ostakli illi aħna rridu nelbu u li għadbaqana rridu nerba qabel ma naslu għal armonizzazzjoni teknika u dinja ħaġa meħtieġa jekk aħna ħan implementaw dawn id-direttivi. Grazzi ħafna l-Sur Baħ. Issa s-Sinjura Tikaw għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Il-trasport permess tal ferrovi għandu jkun priorità l-Unjoni Ewropea sal-2020 Il-prioritajiet tagħna għandhom ikunu l-interoperabilità u l-iżvilupp tan-netwerk tal-ferroviji. Hemm bżonn li nsaħħu l-kompetizzjoni. Imma din m'għandix tiġi b'tali mod illi sikurezza tbati. U allura hemm bżonn dispożizzjoni fuq din il-ħaġa. Meta nimplementaw dawn id-direttivi fl-ewwel pakett tal-ferroviji rridu naraw fejn kien hemm noqqasijiet u rridu nsolvu l-konflitti li jeżistu belli istati membri fejn ovvjament hemm konflitti. Fil-qasam tan netwerk tal-ferroviji hemm ħafna konsegwenzi negattivi minn dan il-pakket illi jistgħu wkoll joqtu ħażin lin netwerk kollu kemm hu Il-500 km fil-network tal-IRTMS li ġew implementati eh, sissa ifisser illi biex naslu fejn għanna naslu fl-2012 rridu naħdmu ħafna aktar u rridu ninvestu wkoll fir-rolling stock. Is-Sur Czarneski. Signori, Fil-Polonja najdu jekk ikun hemm xi ħadd li jgħidlek isma' inti fis-sakra tista' ma tagħtix kasom. Imma jekk ikun hemm ħamsa li jgħidulek li inti fis-sakra jkun aħjar li taqbatu tintet u torqod. Li kieku kien hemm xi pajjiż jew tnejn li ma implementawx il-pakkett tal-ferrovija, lura forsi konna ngħidu li nistaw naplikaw sanzjonijiet fuqhom u kulħadd jitlaq kuntent minn din il-kamra, ma meta għandek 20 stat li ma applikax il-pakket, allura forsi il-pakket mhux daqstan tajjeb daqs kemm qed naħsbu. Huwa ċar li hemm problema hawnhekk. Il-kollega tiegħi mir-Renju Unit għadu kemm kritika dan il-pakket. u dan iġalna naħsbu fuq l-implementazzjoni jekk din miexja kif suppost. Kien hemm inċidenti ftit ilu diskutejnihom dan iwassalni għal kwistjoni ta' sikurezza. Is-sikurezza trid titjieb. Il-Kummissarju Kallas qal li ħafna pajjiżi mhux qed jinvestu fis-sistema tal-ferroviji tagħhom u li infrastruttura ġdida mhix qiegħda tinbena dal-jot tal-Polonja pereżempju pajjiżi. U e, fil-budget hemm ħofra enormi f'dak li għandu xaqsam mal ferroviji ovvjament dan iġor miegħu konsegwenzi. Nixtieq ngħid kull slogan sempliċi li jgħidil nisma soluzzjoni għada wara l-bib għanna nħarsu leħ b'suspett. Grazzi ħafna, is-sur ġeki għana nissa. Grazzi ħafna. Jiena kontent f'dak li qed nagħmlu f'dan il-pakket tal-ferrovi fir-reġjun tiegħi qed nitkellmu ma' trade unions sabiex din id-direttiva ma tiġix applikata u tintrema mal-affarijiet l-oħra li għalmejna fl-istorja. Il-Kunsilli Reġjonali mhux qed jibbligaw mhux qed eh, japplikaw ir-regoli biex jiftħu is-suq ta' trasport reġjonali. Ma rridux illi nimxu fuq żewġ livelli. Ma rridux li jkun hemm ferroviji kom, kom, komdi illi il-prezz tagħhom illi eh, ħadd ma jkun jista' jħallasom. Is-separazzjoni bejn l-infrastruttura u l-attività ta' trasport imponuta mid-direttiva sabiex tippermetti l-ftuħa l-kompetittività bla rażan din hija e, organizzazzjoni li qed tiswa ħafna flus lill-utenti ta' kuljum. Din twassal għal diżorganizzazzjoni fit trasport pubbliku responsabbli mill-sistema e, mid-degradazzjoni tas sistema tal-ferrovijiet taqret l impiegi u il-proprjetà komuni tal-poplu qed tittieħed biex naqdu l-interessi privati. Grazzi. Következő felszólaló Jaroszláv Paska úr, kettő percben. L-Onorevoli Pascal, zewċ minuti. Grazie, Sir Presidente. Tlet direttivi fil-qasam tal-ewwel pakett ferroviarju ġew adottati biex jagħtu approċċ unifikat f'dan il-qasam. Madanakollu kien hemm problemi bi trasposizzjoni. Dan wassal għal problemi u spejjeż dejjem jiżdiedu għall operaturi fl-Ewropa. Huwa ċaru tont illi aħna għandna bżonn ta' traffiku li jkun organizzat tajjeb dan il-qasam dan huwa alternattiva tajba traffiku fit toru u m'għandux effett daqshekk negattiv fuq l-ambjent. U għalhekk iridu niddiskutu il-problemi li jeżistu f'dan il-qasam. Mhux biss biex insolvu minn biex nħarsu lejn il-ġejjeni. Networks Ewropej tal-ferrovija iridu jittejbu. Aħna iridu nħarsu biex niksbu konnessjoni tajba mal vant biex aħna nġibu possibilitajiet dejjem aħjar netwerk Ewropew. Jekk aħna jnaċina niksbu estensjoni tal-tren veloċità għolja minn Pariġi għal Vienna, Umbat nistaw nestenduha wkoll eh, matul Bratislava, mela allura hemmhekk iva nkunu għamilna progress ħafna. Hemm tliet possibilitajiet differenti. Għaliex hemm ajruport importanti fi Vienna u fi Bratislava mbagħad hemm id-Danubju għal trasport eh, bl-ilma. Dan jista' joħloq ħab ġdid ta' trasport eh, fl-Ewropa. Għandna riservi kbar, hawn riservi kbar hawnhekk u rridu eh, namlu approċ ġdid dinamiku biex bekk u aktar possibiltajiet tal-investiment. Irdu niżguraw li aħna ninvestu kif inu xieraq dan il-qasam biex il-ferroviji jisiru aktar effettivi u jiservu aħjar in-nies tal-Ewropa. Żewġ minuti l-onorfu li kanzjan. Grazzi, Sur President. Sur Kummissarju. Palissa, aħna qegħdin nitkellmu. Din nitkellmu ħafna dak li għandu xaqsam it-trasport u se nitkellmu wkoll fi perjodu li jmiss. Jiena naħseb illi mhix xi ħaġa sabiħa illi nibdew b'dan il-pakket, l-ewwel pakket ta' reviżjoni u noqogħdu naraw dak illi ġara sissa. U għalek rrit konna aktar kuraċ, ma rridux naqtaw qalbna biex nipruvaw nibdlu din il-xejra. Jina naħseb illi nistaw nifukaw fuq tlet punti fundamentali. L-ewwel punt naħseb li huwa il-liberalizzazzjoni ta' trasport bil-ferrovija. Għaliex dan joħloq il-konkurrenza, l-kompetitività u ovvjament bir-regoli ċari u tondi għal kulħadd. Dan diġan taqal. Imbagħad it-tieni punt ewlieni ikun dak tal-interoperabilità bejn l-istati u bejn il-bosta il modalitajiet fin interni f'dak li għandu xaqsam mit trasport ferroviarju. It-telet ħaġa is-sikurezza. Din għandha tkun prekondizzjoni biex wieħed jikseb il-liċenzja għall-attività tiegħu. Ovvjament, fih dan is-suq komuni mhux biżżejjed li nagħmlu sanzjonijiet fuq l-ineffiċenzi. Imma irridu wkoll nimlew il-kompetenzi tal-Aġenzija Ferroviarja Ewropea u ninkludu aktar poteri ta' verifiki u ta' kontroll. Jiena naħseb illi dan huwa l-isforz irridu nagħmlu fil-perjodu li jmiss fejn aħna se nitkellmu dwar futur sostenibbli għat trasport dwar ir-reviżjoni ta' networks ten ta' trasport bil-merkanzija. U l-aħħar mhux l-inqas din ir-reviżjoni irridu nieħduha taħt idejna u niżguraw illi nibdlu x-xejra. Grazzi. Grazzi onorevoli Kanzjan. Issa għal minuta l-onorevoli Ayala Sender. Grazzi, Sur President. F'pajjiżi, flimkien ma' 20 pajjiż ieħor, aħna qegħdin nippruvaw nagħtu l-impetu meħtieġ għal riforma tas-sistemi tal-ferrovija. Imma aħna nafu illi fl-2007-2008 sar ħafna xogħol. Mistoqsija tiegħi għalik kummissarju hija illi fil-pajjiżi periferali li huma separati b'muntanji bħal Pirenej. Kif ilu possibbli li pajjiż ikun jista' jimplementa sistemi ta' ferroviji għal ferroviji li du jaqsmu dawn il-frontieri f'sirkostanzi hekk diffiċli? X'tip ta' inċentivi jistgħu jingħataw l-operaturi biex ikunu jistgħu jinelbu dan xkiel li jeżisti Eh, fil-frontieri. Kif nistgħu nimplementaw din? Din hija problema tassew diffiċli f'pajjiżna. Fid-dawl ta' sanzjonijiet aħna għandna bżonn ta' xi tip ta' inċentivi mill-Unjoni. Aħna eh, hija xi ħaġa ta' disperazzjoni għalina li nibdlu r regolamentazzjoni it-trasport bejn il-konfini għax ħaġa diffiċli iktar fil-Pirenej għandna bżonn ta' mina biex aħna nkunu nistgħu nittrasportaw il-merkanzija f'kondizzjonijiet deċenti. E, il-ferrovija mit-Tramuntana għal nofsinat tittiġi estiża wkoll fl-Ewropa biex tkun aktar effettiva, grazzi. Grazzi, Sinjura Alla Sender. Issa, qabel ma nibdew il-proċedura KHDI, Nista' nara qed nara li Sur Simpson jixtieq jitkellem. Jiena semmini s-sur Natra, sammel eh, kummenti personali kontrija, qabel ma talaq jiġri minn din il-kamra, mflok qatt jisma' dibattitu. U dan mm, ma ma jifimx fil-ferroviji u jħawat bejn ferroviji u Thomas the Tank Engine. Pala demokratiku li jżomma l-prinċipju demokratiċi u proċeduri demokratiċi jiena prezentaj il mistoqsija orali fisem il-Kumitat ta' Trasport pala ex-president u dan u admiri u għalek jena għamilta, fassalta jek. U jena ma nasibx illi huwa sew illi jena niġi insultat minna naħal oħra tal-kamra minn dak il-grupp. Ta' persuni li ma jimxux ma' regoli. Il-pakket ta' ferroviji zdid 20% f'dawn l-aħħar snin, anke fir-rotta minn Londra għal Birmingham, grazzi. Grazzi. Issa ser nadu għal procedura catch di għaj kull intervent ser idum minuta. L-Onorevoli Dorfman, jogħġbok. Grazie tassew, Sur President. Komissarju, membri, onorevoli. Nishti eh, nitkellem dwar esperjenza personali. Jiena nejx fejn il-binarji eh, Brenna Verona. U kemm it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija ġi traskurat dawn l-aħħar snin fuq in-naħa Taljana tal-frontiera. Il-passiġġieri Awstrijaki ma jistgħux jiksbu biljetti jew eh, skedi tal-ħin meta huma jivvjaġġaw f'din il-parti eh, tal-binarji. tal binarji Issa hawnhekk qed ninvestu ħafna flus binarji ġodda. Iżda eh, nsibu xi assurditajiet ċerta waħda. Spiss huma l-affarijiet żgħar illi jikkomplikaw l-affarijiet. Sur Kummissarju, nistaqsik biex eh, tinvolvi ruħek hawnhekk, issib l-aħjar sanzjonijiet u tagħmel l-aħjar sforzi tiegħek biex tiżgura illi jkun hemm konformità sieħa mad direttiva. Grazzi l-Onorevoli Ferrero għal minuta. Sur President. U għacħar illum dwar xinuma l-anijiet ta' vera għonek. L-għan ta' minni faħru kien illi intejbu il-trasport, l-interoperabilita u niprofaw niftu il-settur ta' ferroviji għal kompetizzjoni minnaħa ta' settur privat u li wkoll nipromovu il-kompetittività fis-settur tal-ferroviji matul madwar l-Ewropa. Iżda bħal kull proċess ta' liberalizzazzjoni dak li ġara kien illi huma ħadu dak li kien sejjer ħażin u kien hemm politika persistenti ta' zar ta' din is-settur u solvew permezz tal-kompetizzjoni bla ma femu kif jaħdmu l-affarijiet u dan e, bata kulħadd minħabba dan. Issa l-eżempli li qegħdin naraw huwa l-oppost ta' dawk li jipproponu l-liberalizzazzjoni waslu għad deteriorazzjoni ta' servizzi u nuqqas ta' drittijiet tal-ħaddiema. Huwa ċaru tont li din l-istrateġija kienet strateġija importanti minħabba l-enerġija u sostenibilità. Iżda qegħdin nipromovuha pala fl-interess tal-operaturi privati u ekonomiċi li qegħdin jipromovu l-liberalizzazzjoni. U dan eh, huwa din hija xi ħaġa ħażina. L-Onorevoli Tikaw. Grazzi. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-fatt li persuni qegħdin jifaċċew kriżi fis-settur tal-ferroviji. Fir-Rumanija aktar minn 6000 persuna tilfu l-postijiet ta' xogħol tagħhom f'dan il-qasam. Il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Ġustament Ewropew għal Globalizzazzjoni wis probabbli ser jintużaw biex jgħinu lil dawn in-nies. Iżda kummissarju. Jiena nittama illi aħna noħorġu bi strateġija sostenibli fl-imkien għas-settur tal-ferroviji biex inkunu nistaw niprovdu servizzi dejjem aktar siguri u postijiet ta' xogħol aktar siguri u aħjar. Grazzi. Kellim li jmiss biex jgħalaq diskussjoni. Grazzi, Sur President, membri, grazzi tal-kummenti ta'kom. Aħna ser ikonna l-opportunità li niddiskutu dan il-pakket u riformulazzjoni tiegħu. Jiena nixtieq inwieġeb għal xi kummenti l-ewwel ħaġa l-informazzjoni dwar il-21 stat membru dwar ir-raġunijiet konkreti għaliex din eh, l-opinjoni intbatet l-informazzjoni pubblika. Kull min irid jista' jikseb din l-informazzjoni ikolli ngħid li dan l-ewwel pakkett tal-ferroviji kellu intenzjoni tajba biex ineħħi l-ostakli u jtejjeb il kondizjonijiet għal eh, trasport li jaħdem dejjem aħjar. U il-riformulazzjoni tal-pakket ser ikollha l-istessan. Il-problema mhix li l-pakket kien ħażin, iżda li l-implementazzjoni miex biżejjed. Għatem xkil u hemm reżistenza wkoll biex jitneħħa dan l-iskil. Din ir-reżistenza għadha b'saħħitha. Wala kemm sistema antika, monopoli minħa eh, minnaħa tal-istat, mem lebda interoperabilità, irridu nibdlu din is-sistema, irridu ntejbu l-interoperabilità. Dan huwa lan ta' dan l-iżvilupp tal-riforma ferroviarja biex ngħidu hekk. Din il-problema tinsab hawnhekk illi dan għadu ma tlestix. Ovvjament irridu nibbilanċaw l-affarijiet. Irridu kun hemm kontroll tal-kwalità u għal darb'oħra il-pakket ferroviarju għandu idejat marbuta mal-aġenziji tal-ferroviji. Il-problema hija illi dawn l-aġenziji għat għandhom interess f'kumpaniji li eh, huma tal-istat. U dawn il-kwistjonijiet ser jiġu it-trattati eh, din ir-riformulazzjoni tal-pakket tal-ferrovija kif ukoll f'xi dokumenti strateġiċi oħra. U ovvjament iffinanzjar xiera jibqa' pro problema kbira. Irridu nsibu kull mod innovattiv biex aħna niffinanzjaw dan il-pakket ħafna membri semmu l-ħtieġa għal aktar investimenti, irdu naqdu l-odda kollha possibbli nsibu xi odda ġdida, nsibu r-rizorsi biex ninvestu fil-ferroviji, dan irid jinkludi wkoll eh, sistema ta' maniġjar moderna ta' traffiku li tinkludi sistema ta' riservazzjoni fejn jkun jista' jistri il-biljetti kif għandna nistgħu nagħmlu fit-trasport bl-ajru. U dan għandu jisir biex jaqqa taħjar l-Ewropa tal-Vant ma l-Ewropa tal-Punent. Din hija wkoll problema. Ovvjament jina nista' nibqa' dej, nibqa' nitkellem, għandi ħafna dettalji, għandi ħafna elementi li nixtieq nitkellem dwarhom, elementi li qegħdin jiġu mħejjija fil-preparazzjoni għal dan il-pakket ta' riformulazzjoni. Jiena eh, Eh, kif ikonna dokumenti ta' leġislazzjoni konkreti lest illi naqsamhom flimkien magħkom. Grazzi tassew. Grazzi sur kummissarju. fl għak tiegħek u din id-diskussjoni, il-punt li jmiss fuq l agenda issa huwa dwar mistoqsija orali oħra lill-Kummissjoni dwar